Okay, I think we've got enough members here so we can start. Um, first of all... Mela l-ewel net, nadottaw l-agenda, ħatmu l-oġezzjona, ija ħasra illi senħabru l-tabritana fuq it-dialogu meta għandna kamra vojta dawk interessati naħseb qed isegwu bil-webstream. Issa, avviżi minn ħatijaj fuq program ta' statistika 2013-2017 spiċċaw il-negozjati fil fatt fuq dan u regola taħt regola 73 it-nifurmakom b'dan il-parti aħħarija ġiet trattata permezz ta' proċedura bil-miktub u issa għandna kompromess mal-Kunsill jekk ma jkun hemm ħadd li oġġezzjona tal il-kumitat, l-abbozz ta' kompromess jitressaq qudiem il-plenarja fix-xahar ta' Jannar. Nirringrazzja lil Edward Cikluna tal-li mexxa dawn il-proċeduri fuq Trettiva fuq Captain Requirements u regolamenti kenna trialogu politiċi waqt il-ġimma ta' Strasburgu id-diskutejna affarijiet pal likwidità, cover bonds, Ehm, maniġġar tal-kriżi, identifikajna il-kwistjonijiet pendenti kollha u allokajnihom għal parti differenti sabiex joħorġu bi proposti għal grupp ta' ħidma tekniku trialgu Limis sejkun se jkun fit-12 ta' Novembru. Għadna qegħdin nittamaw li naslu għal konklużjoni. Waqt il-Green Week kellna delegazzjoni tal-ikon li żaret l-Italja, mmexxija mill-Viċi President Theodor Stojan kellhom diskussjonijiet pozittivi ħafna ma ħafna rappresentanti pubbliċi, membri parlamentari u uh, l-autoritajt Regalatorju tas soltu ħarsu lejn kustjoniet li għandhom xaqsu mal-ekonomija taljana u hemm uh, sarja tal-istampa publikata illi tkelmet fid-dettal fuq il-laqa ntu komparir illi anzi, nerġan repeti li viċi ċer tkellem dwar dialogu ekonomiku mal-Ministru tal-Finanzi Italjan u nittama li dan issir qabel l tas-sena. Daqshekk minna ħata viżi tal-President naddu issa l-iskambju ta' opinjonijiet ma' Hans Hogervorst, President tal-Bord dwar l-Standards Internazzjonali tal-Kontabilità, tal kontabilità mux l-ewel zjara tijak għawnek, kif tafu kenna standards ta' kontabilità interessanti għal żmien twil dan huma interessanti ħafna fil-kuntest ta' fiż ta' kriżi finanzjarja, stabilità tal-banek, eċċetera. Merħba daqstant fil-komitat tagħna. Settina preżentazzjoni fil-qossor ta' xar minuti kwarta u mbagħad inkomplu bil-mistoqsijiet. Niskuża ruħi li mawx attendenza kbira imma naħseb illi kulħadd imħabbat bxolu. Jekk jogħġbok. Grazzi. Passol huwa privileġġ li nkun hawnhekk f'dal-parlament hekk importanti. Inti għat li mawx tendenza kbira. U niskanta kif hawn min jħobb dan is-suġġettant għaliex hija ħaġa komplikata ħafna. Hija komplikata imma importanti wkoll. Il-kriżi finanzjarja u rrit li hemm ħtieġa għal aktar trasparenza fis-swieq finanzjarji u dan huwa xogħolna. L-standards tagħna jagħmlu l-rapportaġġ komparabbli u trasparenti madwar id-dinja. Fondi ta' pensjonijiet u investituri istituzzjoni oħrajn hemm bżonn jinvestu b'sigurtà madwar id-dinja. L-standards tagħna jtihom il-ħarsin li għandhom bżonn. Korporazzjonijiet multinazzjonali wkoll ridu jżommu set ta' kodba għal dak li xaqsam l-attivitajiet internazzjonali kollha regolaturi u dawk li joħorġu bil-politika iridu trattament ugwali għal rapportaċ finanzjarju għal din ir-raġuni kena komunikest tal G20 appoġġat ix-xogħol tal-IASB u sejħet għal kontabilità globali u standards dan għal ħafna drabi. Fl-aħħar xar snin sar progress konsiderevoli fil-qasam. Issa nektar minn mit pajjiż li jużaw l-IFRSs inkluż dan żewġ terzi mill-pajjiżi tal-G20. Nofs il- ħames mit kumpanija ta' Fortune Global l jużaw Life FRS. Kien dan il-parlament illi fil-2002 ħad deċiżjoni li bidlet l-affarijiet li u adottat IFRS mill-2005 u dan beda proċess. Jekk għad kien hemm eżempju ta' tmexxija Ewropea fir regolamentazzjoni finanzjarja globali Din kienet provata dan u fej l europa meċċi toħrajn segwew. L-Amerika Latina kollha, l-Karibew, anzi, jiskużoru hu l-kellim, l-Amerika tisfel, il-Messiko, l-Kanada, l-Amerika ta' fuq. Hemm pajjiż fin-nofs li għadu qed jeżita ma' insomma l-Karibew, l-Awstralazja, ħafna mill-ekonomiji tal azja ħafna mill-Afrika, l-Europa u anka pajiz il-mumiex l-Unjoni pa' Russja u t-Turkija il-kol jissirbu eh, ma nix ninjuraw il-fat illi ekonomija importanti għat irridu impenjaw ruħma la jeffares. Pero fuq dan nitkellem dal-waqt. Issa, l-organizzazzjoni tagħna la jesbi nifisa. Aħna aktar lesti illi nkunu l-accounting standards globali fl-aħħar snin sar ħafna sabiex intejbu il-governanza tagħna dik dan kien punt ta' tħassib ta' dal-Parlament. Fil-fil dissar ċevejna oversight pubblika bil-ħolqien tal-Bord ta' Monitoraġġ. Il-Bord jikkonsisti minn awtoritet pubbliċi pal-Kommissjoni Ewropea, l-SCC u l-IOSCO dawn ħatru il-trustees u qed monitorjaw il-xogħol tagħhom. Aħna fl-ISB nħossu li din ħaġa importanti għall-aħħar il-kontabilità tagħna l autoritet pubbliċi hija komplement naturali għall-indipendenza tagħna bħala eh, standard setter u aħna nħossu kom komdi f'dil pożizzjoni. Interessi Ewropej huma ma' rappresentati bisħiħ fit-tlet livelli tal-organizzazzjoni tagħna. Palissa l-Ewropa għandha madwar terz tal-siġit fl-ISB u terz ta' trustees. Kemm iċ ċerta tal-ISB jiena ġifieri u ċerta trustees Michel Prada huma Ewropej. L-Unjoni Ewropea rappreżentata f'bord ta' monitoraġġ mill-Kummissarju Barnier il-Bord ta' Monitoraġġ jiltaqa' minn tnar trustees u taħt it-tmexxija tal-ISB għalmenu darba fis-sena għanna kuntatti mill-qrib fil-fatt u nżommu il-bord monitoraġġ informat bix-xogħol tagħna. U jiena fil-fatt nipprova nżur hawnhekk dal-post proprju kull sena. Għalkemm eh, tejjibna l-governanza għad rridu nagħmlu sforzi sabiex insiru aktar inklusivi u nirrispondu għal ħtiġijiet tal-kostitwenti. Ħanispjega nispjega kif nippruvaw nagħmluh dan. Forsi kif tafu, l ISB għattat ħafna mill-aħħar ċar snin taħdem mod konġunt mal-kollegi mill-FASB sabiex ikun hemm konverġenza fl-standards tagħna l-G20 inkluża l-Unjoni Ewropea ħeġġitna sabiex namlu dan sabiex nwittu triq għal sett uniku ta' standards globali. U dan il-programm ta' konverġenza issa wasal lejn tmiemu. U mija u kol wasal għal tmiemu il-relazzjoniet bilaterali mal kollegi Amerikani. Minn flok ħajkonna grupp multilaterali li għat il-parili ta' standard setters u korpi reġjonali bħal l-IFREG, il-grupp Ewropew għal parili fuq rapportaċ finanzjari. Proposti minn dal-grupp marufa pala l-asaf kienu publikati propju l ġemali li għaddit u għanna l-intenzjoni il-grupp jibdijat imma la kem jkun. Il-grupp se jservi bħala korp ta' pariri għalla jizbi e kif nibdew il-xoltana. Se jgħina wkoll sabiex nindirizzaw rikmandazzjoni oħrajn ta' revizjonijiet bħal aktar analiżi dettaljata tal-ispejjeż u l-benefiċċji. Il-grupp se jissostitwixxi relazzjoni bilaterali li kellna mal-Amerikani. U kol kena konsultazzjonijiet fuq ix-xogħol, xogħlijiet fil-ġejjieni, s-sena li u ħarġu tliet temi prinċipali mill-feedback li ċevejna. L-ewwel wara perjodu ta' skambju kontinu fl-aħħar snin, ħafna minn dawk li rispondew talbu żmien ta' kalma sabiex kulħadd ikun jista' jidra il reġim ta' rapportar finanzjarju l-ġdid kien hemm ukoll appoċ wiesa għall ISBsa biex tiffoka fuq il-pedamenti konċettwali tal-standards tagħna u daqstan se nużaw il perjodu ta' kalma sabiex nikbu mill-ġdid il-qafas konċetwali tagħna illi illi feħdanu jitfaslu l-konċetti bażiċi tal-ħidma tagħna. Ukoll ġejna mitluba illi nirrapportaw fuq sfidi ġodda l-min juża l-IFRS ħaġa li tolqot l-iktar pajjiżi b'ekonomija emerġenti ma' pajjiżi Ewropej u kol se natu priorità dawk li ġa jużaw l-IFRS inkluż l-Ewropa u dawk li għandhom impensa biex jagħmlu dan. Ma qabel naddu l-aġenda l-ġdida jew kif mixin l agenda l-ġdida mżon intemmu l-erba proġetti li fadal fuq l-aġenda preżenti tagħna. L-erba proġetti huma Revenue Recognition, il-Self u strumenti finanzjari dawn huma proġetti ta' konverġenza mal-FASB U raba proġett fuq kontratti ta' assikurazzjoni huma huwa proġett tal-ISB. progress kien konsistenti ma xi kultant mhux hawnx bil-mod kien diffiċli ma qatt ma sagrifikajna l kulità affini ta' konverġenza mal-Istati Uniti. Kultant konverġenza ma stajniex nilquha. Palma kien reċentement il-każ lill standard of impairment fi żmien qasir disponibbli għalija llum mhux se nidħol fid dettal fuq dal-proġetti. Imma lest nirrispondi mistoqsijiet li sta jkollkom iktar qudiem. Xtaqt inwissikom biss illi forsi eh, l industri Industry se tersaq lejkom u intom ġa qed tiġu l-abjati minn dan għal dawn iridu parti mill eh, minn xogħolna Self huwa komponent importanti u ħafna drabi dawn eh, jiedu kważi forma ta' loan. Dan ma jidrux fil-balance sheet tal-kumpaniji u għat nitkellmu hawnhekk fuq numru signifikattiv. Il-soq dinji il-laħħa għal 600 biljun dollaru. Ħafna minn dan jibqa' barra l-balance sheet għal kemm huwa simli ħafna għal self u aħna rridu li dan jider joħroġ fil-beraħ billi kriżi finanzjarja ġi kawżata minn dejn eċċessiv, għandna nidependu fuqkom sabiex titfaw iktar dawl fuq eh, eh, is-seta tal-lises ukoll fit sfida tagħna konsernajt nistennew il-godom, ma nistennew li l-Istati Uniti tiddeċiżi fuq se jagħmlu blajef Ares il-USSEC appoġġat fit-tul xoltana. Fl-2007, l-SCC e rikonoxxiet il-natura ta' kuritawra tal-IFRS meta permettiet kumpaniji mhux Amerikani bl bl-listing Amerikani rrapportaw billi jużaw l-IFRS. Da' sa mit kumpanija, ħafna minnhom Ewropej palissa huma taħt listi Amerikani u jużaw IFRS din kisba kbira u tajjeb li l-kumpanija Ewropej jistaw jgħamlu dan. Sfortunatament imma deċiżjoni fuq l-użu tal-FRS mill-kumpanija Amerikani għadha ma saritx. L-SCC e kellha l-intenzjoni li d-deċiżjoni toħda fil-2011 imma ħabret f'Lulju li se tipposponi d-deċiżjoni għal darbohra. Din kienet ħaġa diżappuntanti u nittamaw li fl-2013 ikonna aħbarijiet aktar pożittivi billi kol l-elezzjoni Amerikani kunu eh, saru. L-Istazzjoni Uniti għandha sem importanti fl-organizzazzjoni u fl-attivitajt tagħna u nixtiequ li s tibqa' l-istess. Ukoll nsejħ li l-mexxej tal-G20 illi huwa importanti li jsir progress fl-Istati Uniti sabiex l-standards globali jibqa' b'saħħithom. In-nuqqas ta' deċizjoni Amerikana da mhix tradizzjoni illi nwaqfu xogħolna kompletament minn kelli sfidi li semmejt jiena nibqa' għal li ġejjini. Fl-aħħar 10 snin l-użu ta' FRS madwar id-dinja laħaq eh, eh, massa kritika fil-waqt il-momentu ta' FRS jista forsi ma jimxiex f'dan il-loġita ma jistax jieqaf żgur xtaqna mill ċara li aħna ambizjużi ħafna fl-isforzi tagħna sabiex nuru li aħna eh, global standard setters b'saħħitna wkoll dan se nagħmluh billi naħdmu mal Partit Stati Ewropej Palkom din hija tieni żjara tiegħi għall-Parlament minn mindu sir chairman tal-ASB sena li għaddiet u jiena lest ovvjament naġġornakom aktar skont kif tixtiequ intom u lest nirrispondi kull mistoqsijiet li jista' ikkolkom. Grazzi. Grazzi. Flaqa reċenti ta' koordinator li l-Pepe insistew illi jitkellmu l-ewwel kull darba. Però ma kelli ħadd mill-Pepe li indikali li jixtieq jitkellem. Jean Paul? Le? Jina frejtulkom, Werner. Għanibda mela, grazzi ħafna. Grazzi li President. Is-sena li għaddiet serna nafu kemm kienet eh, diffiċli li nimxu l-qoddim pass raġonevoli fuq livell internazzjonali. Il-kriżi bankarja u rrit illi l-standards ta' valutazzjoni marbuta mal-balance sheets u r-riskju huma differenti ħafna illi f'banik differenti ikollok żewġ tipi ta' balance sheets skont kif tħares lejn affarijiet Jina xaqt inkun naf. ċinu ma l-iktar eżempju importanti fi krizi bankari li mżon ninsolvu? Iva, mistoqsija tajba ħafna. Naħseb l-iktar ħaġa tal-ħagġeb li meta tħares lejn il-balance sheets tal-banek qabel il-krizi u tħares lejn il-numri kif kienu toħri joħroġ ċar li ħafna banek madwar id-dinja ma kellhom kważi l-ebda kapital. meta kellhom kapital kien eh, dak li nsejħu Goodwill u u kien ċar li ma kienx hemm eh, kapital biżejjed fil-banek imma l-affarijiet set jinbidlu, però l-investituri dan qatt marawh. Din l-ewwel eh, sorpriża. Ħareċ ċar ukoll illi l-standards prezenti tagħna għamlu għafat li ħafna l-banek sabiex jitnikru meta jiġu biex rikonoxxu telf il-balance sheets tagħhom li setaw jattu telf għal żmien twil. Għal daqstant aħna ħan noħorġu b'modell illi minn flok huwa eh, jiffoka fuq it-telf li sar ibassar x'telf jista' jsir. U bekk iwissi l-banek minn terf mhux previst il jista' jkun hemm. Naħseb li din il-iktar bidla importanti fir-regoli ta' kontabilità illi għaddejja fil-preżent anka brabta mal-kriżi. Thank you. Uh, I... Grazzi. Ma jtnar ħat mill-essendi? Grazzi tal-li qed hawnhekk u tal-li tajna l-informazzjoni kollha u grazzi u kolla xogħol li qed tagħmel. Konverġenza fuq l-standards tal-accounting hija importanti ħafna għal qafas regolatorju biex bekk ikun jista' jaħdem mod bilanċjat. Ix-xogħol spost spiċċa f'Ġunju tal-2011 u minn dak iż-żmien law laqat tal 20 semmew bosta drabi li jrid jitkompla x-xogħol. Jiena nixtieq nkun naf li ma punti għadhom pendenti u jekk għandkom xi tip ta' time frame marbuta ma' dan. U li il-kwistjoni mhux ser tibqa' tiġi post-posta mod kontinwu. U jekk għandu jkun hemm konverġenza, ser jkun hemm konverġenza bejn dawk l-entitajiet li qed iżommu l-standards? Nixtieq inkun naf eżattament kif inhu il-group, um, uh, l-advisory group, kif inhu mibni. Aħna nek fil-Parlament Ewropew aħna natu importanza kbira li trasparenza u din brabta ma' qatt ta' attivitajiet ta' rizorsi naturali fil-bqija ta' dinja. Bosta drabi għalluna li jekk aħna rridu naħdmu iktar f'dan il-qasam, rridu iktar riżultati f'dan il-qasam, rridu wkoll naħdmu iktar nafsu iktar l-istrateġiji tal-accounting. Tista' din iktar informazzjoni dwar dan? Grazzi għal dawn il-mistoqsijiet, jiena naħseb li iva kom raġun meta tajdu li l-konverġenza eh, ma spiċċaċ f'waqta kif aħna konna pjanajna u sperajna. Żewġ raġunijiet l għanet diffiċli ħafna li nilħu ftehim meta jkollna żewġ entitajiet li qed jagħmlu l-standards. Jekk eh, board globali wieħed Amerikan. Tistaw timmaġinaw li Bazel li ta' jrid jiġi negozjat minn żewġ eh, kumitati differenti ta' Basel. Għaldaqstant, eh, din hija sitwazzjoni diffiċli ħafna u Għal daqstant, waqajna l-ura. ħagħuħra li ma kienx tajnuna kienet u koll fat li l-Istati Uniti ma ħadiċ deċizjoni. U koll, meta rajna li l-Istati ma kienx seriħu deċizjoni, sen l-oħrew dis-sena, sar iktar diffiċli għal-Bord Amerikan biex kun jista jaqbel maħna u rajna, per eżempju, fil-kas li għadni kem semmejt eh, fl-expected loss model imma kena waħda mill kwissjonijiet fejn aħna konna nħaqna konverġenza. U bad f'lulju ta' din is-sena l-FSB id-deċida li eh, ħasib għal darbohra fuq daw il-kwistjonijiet u għal daqstant intilfet il-konverġenza jimma nafx kieku din kienet sisir f'ambjent fejn kien ikun ċar fejn il- l li Uniti kienet ser tingħaqad mal-bqija u taqbel mal-oħrajn. Hemm kwistjonijiet ukoll ta' leasing u ta' revenue recognition u aħna nisperaw li niksbu l-standards fi żmien qarib. Però mhix jinsew. Umbagħad hemm il-grupp um, multilaterali tal-pariri Multilateral Advisory Group dan fi 12 membru suppost għandu jkun board tekniku u rriti konna diskussjonijiet dettaljati um, ma rridux li jkun board kbir ħafna lanqas 12 jidher li huwa um, numru tajjeb irridu deċidu l-membri minn se jkunu bħalissa għandna groupings reġjonali għandna lejo SSG dan huwa grupp Azjatiku mal-flimkien mal-Awstralja u New Zealand għandna ifrek ġewwa l-Ewropa. Umbagħad għandna grupp ta' standard setters mill-Amerika Latina. Dawn il-gruppi jirrepreżentaw ħafna pajjiżi mbagħad awtomatikament ser jsiru membri ta' dan il-grupp Mbagħad ukoll ser nistiednu lil standard setters individwali li FSB ukoll probablement se jkun membru il- l-standard setter tal-Ġapan ukoll ser ikun membru u anke xi pajjiżi individwali Ewropej jistgħu jkunu membri. Mbagħad ikollna rotazzjoni biex bekk ikuna nkun nistgħu nagħtu ċans il kulħadd ma' żmien. Aħna id qegħdin niddiskutu l-abbozzar ta' dan il-grupp flimkien mal-kostituenti tagħna u il-kompożizzjoni preċiża ser nagħmluha iktar ċara f'dan l-iskambju ta' opinjonijiet li għandna mal-konstituenti tagħna. Umbagħad hemm il-kwistjoni ta' trasparenza jiena naħseb qed nitkellmu hawnhekk dwar rapportar għal kull pajjiż diskutejna dan l-aħħar darba li jiena kontaw kont qedtilkom li ser nanalizzaw il-konsultazzjoni tal-aġenda l-aġenda ġdida jekk Kun hemm rida mill-bqija tad-dinja li nagħmlu dan, iżda biex ngħidilkom il-verità, kien hemm ma kienx hemm wis rida fil-bqija tad-dinja. U wkoll li fimt jiena huwa li l-Unjoni Ewropea id-deċidiet li ser, ser tagħmel samel dan fil-qasam regolatorju jina għal-daqstant naħseb li maċ ser nkunu nistaw nkunu f'pożizzjoni li namlu dan iżda qed nar li l-Istati Uniti ħadet pożizzjoni dwar dot frek u li l-Unjoni Ewropea wkoll qed tieħu pożizzjoni. Rizultat ta' dan. Grazzi, nadu għal Wolf. Grazzi. Grazzi Sharon u grazzi tal-li ġejt tilta għamana għattini darba. Għandi żewġ mistoqsijiet, jina naqbel miegħek meta inti tgħid li ma rridux eżattament konverġenza kosta kollox. Aħna na prinċipji oħrajn li huma prinċipji importanti ħafna u ma nistgħux ehm, neliminaw ma nistgħux nabdu jkollna konverġenza b'dan il-mod, iżda mingħajr konverġenza wkoll qegħdin nirriskjaw li ntilfu u ħafna fir rigward tal-kompetizzjoni hawnhekk nixtieq insemmi bażet li ta' flimkien mal-Istati Uniti pereżempju hemm xi fatturi li matul is-snin ser jiġu meqjusa bħala infiq waqt li fl-Istati Uniti ser jiġu trattati b'mod differenti dawn jista' jkunu ehm, taħt software expenditure, eccetera daqsam taw distorsjoni ma jistax ikonna tqabbil u aħna għandna żvantaġġ ta' tqabbil comparative disadvantage u għal daqstant tista' tgħidilna eżattament li staw nagħmlu fir-rigward ta' dawn is-soluzzjonijiet estremi u xi soluzzjonijiet ħaġa oħra dwar dak li qal il-kollega tiegħi. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar ftit ċentri kbar finanzjari fil-15 sena li ġejjin naħseb li dawn ser jikbru Mumbai, Shanghai, etc. Ħafna ċentri oħrajn se jiżlidu fil-lista Dubai ukoll pereżempju. U ovvjament ser ikun importanti ħafna għalina li dawn l-standards internazzjonali jiġu adatti hawnhekk ukoll fil ġiħu 20 aħna qbilna fuq l-istess għanijiet, fl-istess miri. U x'ngħidu dwar l-implementazzjoni? fil rigward tal-implementazzjoni jiena naħseb li qegħdin il-bod ħafna hawnhekk fir-rigward tal-standards nistgħu nagħmlu biex ndaħlu il-G20 flimkien ninkludu għammana biex dawn l-istandard jiġu adottati um, mod tajjeb u internazzjonalment. Grazzi għal dawn il-mistoqsijiet, Sir Clint. Zerġ kwistjonijiet importanti. Level playing field u l-adozzjoni fil-pjata dinja. Fir-rigward ta' level playing field, jina naħseb li b'on ġenerali l-istrumenti finanzjari u l-standards għall istrumenti finanzjari u ma um, rib mhux ħażin. Ma nasibx li hemm affarijiet gravi. L-iktar ħaġa serja u affarijiet li disappuntawni ħafna huma fejn aħna ma stajniex nikbu konverġenza siħa kwistjoni li għadni semmejt iktar kmini, għadni kem semmejt iktar kmini, u kol fat li għahna ma kienix tejma l FSB fi stadju partikolari fejn il-banek irridu jiġu sfortati li juri derivatives kolla fuq il-balance sheets tagħhom. Anka jekk dawn jiġu kompensati kontratti oħra ta' derivatives. Aħna ħassejna li dawn l-istrumenti li ġew msejħa li ġew ġew msejħa bħala armar ta' distruzzjoni finanzjarja ta' erda finanzjarja deċidejna li ser jitlu fil-balance sheet imma l-FSB fl-aħħar minuta deċidit li għandhom jibqaw fin-noti. Hija ta' sfortuna li per eżempju għal-Bank Ġermaniġ, Deutsche Bank, ehm, il-balance sheet tagħha ser tkun 30% iżgħar taħt is-sitwazzjoni preżenti. Naħseb is-soluzzjoni tagħna hija aħjar iżda l-kriżi finanzjarju jrid tajjeb ħafna li ma tistax turi biżejjed il-mod kif solvejna l-affarijiet kienu li aħna armonizzajna eh, disclosure, ftejim ta' disclosure, u għal daqsant l-investitur li huwa mħarreġ tajjeb jista' jara x'inhi eh, comparison ta' vera bejn id-Deutsche Bank u JP Morgan per eżempju. Ovvjament kien ikun ħafna ħjar kieku kellna standards ta' konverġenza sħaħ kompluti. Fir-rigward tal-adozzjoni mal-pjata d-dinja, grat li inti semmejt xi pajjiżi li jistgħu jkunu ċentri finanzjarji per pereżempju San Paolo eh, huwa kandidat fl-Amerika Latina l-Brażil eh, il-Brażil ukoll adotta l-istandards tagħna bisħaħ, Singapore Singapur u ukoll eh, ċentru finanzjarju importanti ħafna għadu ma adottax kollox stessa zda dal-waqt jagħmel dan. U pajjiż ieħor li mhux qed naħseb li ser jisir ċentru finanzjarju dal-waqt ta' l-Indonezja wkoll, l-Ċina wkoll li ser jisir ċentru importanti finanzjarju u jgħat qrib ħafna tal-Laja Fares u għalda daqstant aħna nisabu qrib ħafna ta' fejn hemm l-azzjoni u ovvjament però rridu l-inkludu l-Istati Uniti wkoll din dinja deċiżjoni l-Istati Uniti biss tista' tieħu u għanna ftit possibilità ta' influenza hawnhekk kull ma nafu li huwa ċar biżejjed li l-Amerikani jaċċettaw dan ukoll li l-unika kandidat li jista' jkun ta' standard globali huwa la jaffares. U ħana din rib ħafna li nagħmlu dan jiena konvent li huwa fl-interess fuq medda twila ta' żmien eh, fl-interess tal-Istati Uniti li jgħadu jkunu parteċipanti sħaħ mal FRS jkunu kunu influenti biżejjed jridu parteċipaw biżjed. Din hija xi ħaġa diffiċli ħafna żmien diffiċli ħafna ekonomikament. Huwa diffiċli li titlob il-kumpaniji biex jiblu sistemi u però naħseb li fl ħar mill-aħħar se ninkludu lill-Amerikani wkoll. Huwa fidejn l-Amerikani li jiddeċiedu Minix ċerta min ser um, jibda għall-ICR. Ekkjoġbuk sajid, Grazja ħafna. Aħna napprezzaw ħafna e, il-trasparenza. Kif Arsur Lengen iktar kmini dwar xi eżempji ta' undervaluation u kella overvaluation, jien ma nafx kintix konxu tal-eżempju ta' renju Unit, għed mill-kollegi tiegħi Steve Baker fil-Parlament Ingliż issuġġerixxa li Royal Bank of Scotland ġi overvalued by um, 25 biljun biex inkunu ġusti mal Bank of Scotland huma ċaħdu dan kollu uh, iżda ġi dikjerat fil-Parlament uh, tar renju Unit. Punti juħor, Hemm ħafna li jgħidu li l-konverġenza tal-IFRS ma l-istandards tal-Istati Uniti tal-accounting hija li mmorru li lin mill-kunċett ta' prudenza għan-neutralità bħala l-prinċipju ewlieni eh, tingħat ukoll li dan huwa jaħdem bil-kontra l-interpretazzjoni tal-kwistjonijiet ġusti fir-rigward tal-direttivi u l-IRS forsi ma jkunx kompatibbli ma' liġi tal-Unjoni Ewropea. Inti taħseb li hemm xi tħassib dwar din il-kwistjoni li forsi hemm misinterpretazzjoni għal dan il-konċett li mhijiex interpretazzjoni soġġettivi tal-accounts. Umbagħad kwistjoni oħra aħna tkellimna ħafna dwar l-IFRS li jiena naħseb eh, li l-kwistjoni kollha hija eh, il telf eh, mhux mistennija hawnhekk jidher li hemm kwistjonijiet mal capital buffers li jridu eh, jitrattaw dawn il-losses mux mistennija, dan il-telf mux mistennija, Għalda da sentan ma nistawx namlu dispozizjonijiet ha għal-telf kollu li jisir fuq medda twila ta' zmin, flok najdu li din l-unexpected loss miex komparabli. Eżempju ieħor huwa kif la l-AIG permettiet li tiġi esposta għal 2.8 uh, eh, triljuni ta' liabilities naħseb li aħna għanna nisten in-isu dawn l-unexpected losses biex bekk dawn l ma jisaħux, grazzi. Grazzi, grazzi għal din il-mistoqsija importanti. Jien naħseb ħafna u koll. Iktar kmini jien nattilkom għamilt komment, fejnet li jekk l-investituri u r-regolaturi analizzaw sew kif huma analizzaw sew iċ-ċifri ma kienx nkun diffiċli jaraw li l-banek jinsabu fi problemi serji ħafna u fil-fatt għandna eżempju ċar ħafna. RBS għamel takeover mill pajis tiegħi u dan sar meta jien kont Securities Regulator fl-Olanda u jiena ma stajtx nemmen eżattament kif din il-kwistjoni kollha spiċċat fix-xejn. U għal daqsan xkont se nagħmel bin-nistijaj bdejt nara ċifri kif kienu qabel dawn il-reformi kollha li jisemmejt. U mbagħad rajna li l-RBS ma kellha l-ebda kapital. Din ġiet leveraged 40-50 darba u l-kapital li huma kellhom kien kollu ġej minn takeovers li saru qabel. Dawn kull darba li inti tħallas overbook value jkollok goodwill fil-balance sheet tiegħek u dan huwa kull ma kellhom. Ħafna minnu, ħafna minnu kien hekk. Ġifieri ftit kapital li kellhom kien kien ġej minn hemm. U xi ħaġa li tista' tkun tadju fiha fl-istandards tagħna hija li huwa faċli ħafna li iżżomm ehm, goodwill fil-balance sheets tiegħek għal darbora bl-standards dejna għanna bħalissa kulħadd jista' ikollu e, ikun pozizjoni li jara li kien hemm problema serja. Għaliex dan ma seħ però għaliex il-Prudential Standards, il ratio ta' Bazel permettew li l-banek li e, jamlu risk waving tal-essi tagħhom u fejn kellhom balance sheets ta' 100 jew 1000 per eżempju. F'daqqa waħda, permezz ta' risk weighting, din il-balance sheet naqset għal 300 jew 200. U dan il-kapital f'daqqa waħda sar 10% jew 12%. U dan huwa kif aħna spiċċajna f'din il-kriżi terribli. Ir-ratios ta' baża li din jittjiebu. Forsi tistaqsi kux biżejjed, jien iċċerti ċerti kumiex Niddubita, iżda li naqset qed issir xi ħaġa. U kif qed aħna qegħdin intejbu l-istandards tagħna biex dawn ikunu iktar um, iktar tajbin għal-futur. Issa dwar jekk l-istandards tagħna għandhom xi jgħidu lil banek li jieħdu dispożizzjonijiet għal telf mhux mistenni, li hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nagħmlu. Huwa minnu li f'ħafna pajjiżi kull pajjiż Ewropew għaraw Spanja, l-Irlanda, l-Istati Uniti. L-ammont ta' telf fis-sistema kien ħafna ikbar. ħafna ikbar minn kwalunkwe ħaġa li kienet ġiet anticipata. Per eżempju, dynamic provisioning permet sforzat li l-banek li jieħdu xi dispożizzjonijiet għal tel futur. Skont ir-regoli din kienet ċaħġa konservativa u taħt li l-banek spanjoli eh, buffer extra da din il-buffer extra mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat ehm, li ma kienieċ sajba biżjed biex tkopri t telf kbir li kien hemm fis-sistema. Jekk il-bankiera nfushom ma jistawx ibassru t telf mhux mistenni, insomma jekk ibasru eh, allura jkun mistenni, jekk dawn ma jistawx jagħmlu hekk, l-accountants ma jistawx lanqas jagħmlu jagħmlu dan ix-xogħol u l-istandards tal-accounting ma jistax jinkludi dawn l accounted losses, ma tistax tajt lil l-accountants biex jaqbadu u jivvuntaw numru ikun hemm telf ta' komparabilità fis-settur finanzjarju kollu u nies jitilfu l-fiduċja fl-istandards tagħna. Din hija kwistjoni għar-regolaturi prudenzjali. Da, huma jridu jarraw il-passat u jarraw li jkun hemm affarijiet li qed jirrepetu ruhom f'din kriżi finanzjarja. Jekk aħna immexxu settur finanzjarju fuq 2-3% tal-kapital, hawnhekk aħna nkunu qegħdin eh, noħolqu l-problemi għalina nfusna u supposta na nafu li dawn mhux biżejjed biex inkomplu unexpected losses. Yeah. Fuq dal-punt Wolf għax għazbaqa nis jitkellmu, jekk għandek xaġa xtejt fuq dan tajjeb. Ija punt zaħir ħafna. Imma l-auditori chartered accountants eh, ma kienux id-dover li jgħidu fejqija t-riskju ma u kol. Iva, jina nafseb li u ikunu ftit iktar eh, attivi fil-kontatti li kellhom regolaturi, imma eh, ma tantx kellhom ehm, inċentiv jagħmlu da sakemm regolatur ma kinux għajmu lali li għajmu. Ġifri, żewġ naħat, għaw xi professjoni li manda xejx titallem wara din l-krizi finanzjarja, l-awdituri, l-standards tal accounting n-nista l-politika, kullħat għandu jitgħallem hemm xi punti ħor li xtaqna nerġgħu eh, morru għalih, Werner, jgħajna xtaqt insaqsi meta rispondejt fuq id-derivatives. Inti eh, tal-fema li aħjar dawn kienu jidru fuq il-balance sheet u mhux fuq l-annex. Ek se jisir fil-fatt fl-aħħar mill-aħħar jew inkella negozjati għadhom għaddejjin. Barra li kien hemm notifika tal-SCC e mill-Amerika fil-25 ta' novembru tal-2008 kienem ammont zaħir ta' securities li kienu jidru fuq il-balance sheets. Ġifri, għawnek għaw lokal iktar trasparenza forsi. Ejdin naftit fej edha l-motivazzjoni fl-Istati Uniti edin jaġlu wis, jew inkella forsi qed jalqu għajnejhom għal ċertu affarijiet oħra. Well, it, it is, uh, uh, uh, first of all, uh, I don't... Lunet, ma naħsibx li se ikomplu negozjati li se nerġu niftemu affarijiet oħra. Ek edin l-affarijiet, ek ġew miftema u ek edin. Issa, għalix l-affarijiet ma bidlux fl-Istati Uniti, nistaw nejdu, nirrispondu billi nejdu li il-liġi, fil-liġi Amerikana, Eh, rekwiziti tal-leverage flin sabu bħala xi ħaġa eh, ovvja fil-regoli tal-accounting ta' eh, qabel. Fil-fatt ġifiri l-Amerikani ħarġu mill-krizi ħafna ħjar mill-li ħriġni aħna, għax l-leverage kienu ħafna ħjar mill-li aħna, aħna nimxu ma ta' regolamenti ta' Basel u il-Federal Reserve ma ridux ibidlu il regoli tal-accounting u din fil-fatt kienet ir-raġuni importanti imma kien ikun ħafna aħjar kieku aħna għandna l-istess sistema, l-istess eh, mod ta' flam l-affarijiet. Jena eh, naħseb li l-IFRS tista tagħti kwalità aħjar x'aħna iktar stretti meta niġu għal konsolidazzjoni. Regoli ta' konsolidazzjoni anki jekk dam ma tantx jieħdu gost bijom ħafna nies fl-Ewropa, imma fin-naħa ta' dinja fejn ngħixu aħna ma tantx lok li wieħed ma jpoġġix l-affarijiet fuq il-balance sheet. Issa Filip. Sinjur nil-għawk maħna, peress li jiena għandi l-esperienza kumpanija kbira tal-informatika tal nista' nifhem eżattament x'qed Imma għandna l-riski, l-liabilities, Eh, ovvjament dawn jistaw jagħtu lok għal fej eh, jista' jkun hemm forsi xi eh, affarijiet mhux eżatti, imma hemm inti xi punti oħra li rridu noqogħdu attenti għalihom din mistoqsija tiegħi prinċipali. Imma xtaqt ngħid ukoll li inti persi semmejt il-telf. il telf Eh, daw kollu xifakkarni fil-market to market ma jfissirx li edin aħna insaxħu il-feedback loops u nirrendu l-affarijiet iktar problemi ġifiri ovvjament tel fit-ċiklu rridu nirekonoxxuh kemm jista' jkun malaj. Imma meta wieħed jipprova jagħmel l-estimi eh, mhix ħaġa Eh, faċli nispera li aħna mhux qegħdin eh, fil-fatt eh, indardru lajn li rridu nixorbu minna. Issa, fuq il-reporting country by country, inti qed li il-membri ma tantx jieħdu kos dan, imma qed nitkellmu fuq il-Banek Ċentrali Regolaturi, Supervizuri li qed nitkellmu fuq entitajt pubbliċi u dawn ma jagħmlux ir-regoli huma jipproponuhom ir-regoli. U għalhekk jiena naqbel ma dawk li jgħidu li l-entità tiegħek m'għandix il-leġittimità biex toħroġ ir-regoli għax l-normi tal-accounting huwa xi ħaġa tajba l kulħadd. U għalhekk kif aħna qegħdin nagħmlu privatizzazzjoni u niġbru fihom nies li mhumiex accountable. Or members don't like it too much and so we won't do it. Well. Għalija, dan. U l-argument li jorini li xoll li tamlu intom suppost jamlu il-leġizlaturi. Aħna namlu ħafna affarijiet li ma tantx nixtiequ namluhom fil-fatt, pereżempju leasing li semmejt inti L-entità tagħna qiegħda hemm għall-interess pubbliku. Verament il-Kummissarju Barnier ġiżurna xi ftit ta' xhur ilu u baqa verament impressjonat kif aħna kollox namlu għall-interess pubbliku. Iva, veru, ir-regoli ma intom tiddeċidu kif jiġu implementati fl-istati membri, hemm ftit pajjiżi li daħlu il-regoli tagħna bħala parti integrali fil-liġijiet tagħhom kollha kemm huma. Ftit huma dawk il-pajjiżi. Għax il-pajjiżi wara kollox jiddeċidu huma xi jaċċettaw u xi daħlu bħala regoli jew le. L-Unjoni Ewropea Ovvjament għanda jampenjata li eh, taqbel mar regoli eh, tagħna għax kullħat jagħmel il-biċċa biċċa tiegħu għalih kulħadd jagħmel l-affarijiet tar-ras u ma naslux. Anki jekk il-pajjiżi huma sovrani biex jiddeċidu jimplementawx dawn in-normi. Il-public accountability zdidet dan l-aħħar snin speċjalment wara li twaqqaf il-bord ta' monitoraġġ. Il-bord ta' trustees tagħna kif diġà semmejt. Aħna ġifieri iktar sibna postna fil-public accounting li għatkonna qabel u jiena bħala politikant, qabel kont politikant, dawn huma din hija xi ħaġa li li li toġobni. Issa, l-accounting market to market. Ovvjament dawn dejjem diskutuhom meta il-prezzijiet ikunu qegħdin jinżlu mhux jolgħu l ewwel nett aħna ma nħambqux fil-ISB fuq il-market to market, l ideoloġija market to market. Aħna ma norbtux kollox mal-market to market, anzi, nippermettu li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 kellu ħafna dawn l-istrumenti tossiċi, kienu jasbu ħafna fuq il-market to market, u meta għet iqis ftit l-affarijiet, eh, kellhom raġun, għax fuq il-balance sheet tagħhom il-prezzijiet niżlu malajr ħafna, u bekk kienu jafu li l-prezzijiet kienu qed jinżlu u setgħu isibuhom dawn l-istrumenti tossiċi li kienu qegħdin iġibu dan l-effett. Il-banek li kellhom dan il dan il-tip ta' spejjes. ħafna drabi kien hemm banek li kellhom jistennew u mbagħad sofru ħafna telf. Iċifri, jekk wieħed isegwi s-suq, ikun eh, għalbanek banek qed nitkellmu, ovvjament dejjem irid ikun qed isegwi bank li ma jagħmilx hekk ikun irresponsabbli. Sven fuq il-hidden liabilities. Għadbaqa ħafna xogħol xisir dawn il-pockets iftakru li aħna ndirizzajna ħafna affarijiet pal-pensjonijiet li qatt ma semmaw qabel ħafna eh, fonti tal-pensjonijiet li qed jiltaqgħu ma' ħafna ostakoli għax aħna daħalnihom fuq f'dawn l-standards għax il-kumpaniji verament ridu juru x'inhuma responsabiltajiet tagħhom il-liabilities tagħhom huwa wkoll importanti, iktar importanti li meta aħna introduċejna il-pensjonijiet fil-balance sheets ħafna kumpanija l ewwel darba realizzaw f'liema estremità kienu waslu, għasbis kienu jirrealizzaw, ġifri kienu l istandard sana n-normi tagħna li fetħu l għajnejhom biex setaw ukoll jikumbattu l-problema. X'baqanna, il lisis ovvjament, il-kiri, għalissa ovvjament nafu fej qegħdin id-djufijiet tal-normi tagħna li rridu nindirizzaw fil ġejjini imma nixtieq insemmi wkoll il-punt tar-rida tajba. Għax ħafna drabi li tħassibnija din il-rida tajba, jonkella fejt insab fuq il-balance sheet Issa, għaw ħafna nis jishtiqu jelġaw jitkelmu. Diġa tkelmu, jgħan nispiċċaw l-ewel round. Zven. Grazzi ħafna, senjur. E, Tal-li ġejt inti jek t jekk tippermettili għandi mistoqsija fuq eh, il-mod ta' kif tiffunzjonaw internament. Eh, aħna rajna li kienem dan il-Bord ta' Trustees li ġi il-mandat jew reġaġi mġeddet eh, ħabba l-co-option kienem xi tħassib, kienem hemm il-Bord ta' Monitoraġġ li jinti wkoll għallu dejta li, imma fil-punt fil punt mill-opinjoni tiegħi imħabba il-deficit demokratiku ma naħsibx li dan huwa biżejjed, jiġifieri il-monitoring board eżattament x'jagħmel kif jieħu d-deċiżjonijiet u jeżist teżisti trasparenza, jeżistu dokumenti uh, servizz tal-pubbliku wara li jittieħdu deċiżjonijiet ta' dan il-monitoring board. Ejdin naftit kif jiffunzjona. L-ewwel net nixtieq ngħid li anki U wara li l-karriera twila fil-politika u fil-qasam tar regolamenti għat jiena maħtimt eh, f'ambjent li huwa daqstan trasparenti. Għax ix-xogħol tagħna isir fil-pubbliku. Aħna ma nistawx namlu l-laqat bejn il-membri tal-board fil-privat meta kien iddiskutu affarijiet ta' natura teknika sabiex ċertu affarijiet ma jiġux irranġati minn qabel, ġifri kollox qiegħed fuq l-internet, intom tistgħu issegwhom tistgħu tisimgħuhom il-laqgħat tagħna u kulħadd isegwi dak li qegħdin nagħmlu. Aħna għanna proċessi ċari u eżatti l-ewwel meta nidu ehm, proċess no, namlu pro, eh, dokumenta diskussjoni ġifiri fej nitolbu il-nies li huma interessati jikdbunna nikkonsidraw il-proposti Umbat namlu periodu ta' iħor publiku fejn nerġaw nilqu il-kommenti. Ovvjament, l-att negattiv huwa li dan il-proċedura tieħu ħafna żmien biex noħolqu eh, standard u norma. Jiena kont naħseb li fid-dinja tal-politika l-affarijiet kienu jimxu bil-mod, imma fil eh, biex nilħu normativa waħda xi kultant għandna bżonn għaxar snin. Ġifiri, mux, mux qed nimxu b'mod eh, effiċjenti. Veru li it-trastis mumiex co huma u ma jiġu maħtura mill-board, eh, il-monitoring board, dan jiddeċidu kol eh, skont vota unanimata, ġifiri kunem bil, u ħafna mill-laqat tagħna huma wkoll pubbliċi bil-miftuħ. Aħna nishtiqu u koll li nużaw aħjar l-Accountability Advisory Forum. Għax fl-ħar mill-ħar nafu li staqalikom u l-Kommissjoni Ewropea li tridu taqblu man normi tagħna għalhekk aħna ovvjament l ledeja tal-Ewropa u ta' kostitwenti oħra aħna nikkonsidraw, ma nistax naqbdu nam dak li drinna aħna, irridu nisimaw il-ħattijħor. L-ifrek u kol se jkun fuq il-bord, għax l-ifrek jati pariri l-Komissjoni Ewropea fuq normativi li għandhom jaddottaw jew le. Għalek aħna u kol, neqodu attenti ħafna dak li jedunna li frak, musa neqodu nsegwu għom bajnejna maluqin, għax nistaw ikonna għedeja divergenti ħafna u aħna rridu namlu dak li nemnu li huwa tajjeb, imma rridu nikkonsidraw ukoll il-fatt li jekk irridu nimxu l-qudiem li nevolvu nkonna progress, irridu kon nisimgħu il-ħaddieħor. Il-Kumitat ta' Basel huwa pubbliku imma ma jiltaqax fil-miftuħ. Mhuwiex trasparenti, il-laqat tal-Kumitat ta' Basel mhuwiex trasparenti u ħafna mid-deċizjoniet li jihdu, bussemmu remmek, għax mux sow li noqogħdu nitkelmu fuq, fuq kif jaħdem ħattijħor il-kollegi tal-Kumitat ta' Basil ma nafu li dan ma jaħdmux mod mill-iktar trasparenti kif nixkiku nixtiquh. Jina ma nafx ek fimtikx fuq il-deċizjoni tal-Monitoring Board. Dawn jitlu xi dokumenti fejn nsibhom dan dokumenti u kif jittieħdu d-deċiżjonijiet Iva, hemm dikjarazzjoni pubblika kull darba li tintem l-laqa tal-Monitoring Board u parti minn din il-laqa eh, dejjem tkun pubblika, tkun fuq l-internet. Għatbaqanna ftit ħin u nistaw inkomplu. Jekk inti ma tix titlaqa eh, eh, f'xi ħin jew għawri kolli mmur, imma orrajt mhux għalissa, mhux se nitlaqa għalissa. Signora President, qed titlob il-kellim li jibqa' ftit ieħor hawnhekk għax hawnhekk għax hawn iktar nies li jixtiequ jitkellmu. L-instess għandi mistoqsija, inti taf, Sinjur, li dejjem kelli xi ħaġa li tħassibni fuq il-cash eh, flow time travel kemm jekk tkun din fl-account jew inkella b'xi indirizzata b'mod ieħor. fil-Istati Uniti nafu li l-affarijiet forsi jisiru xi kemm xie b'mod differenti. Imma jekk għad baqa' djufijiet imħabba time travels, ma nkunux dan ifisser li ma nkunux qed inħallsu l-affarijiet mod reali. Jekk it-telf ikun ħafna iktar milli wieħed ikun dak qed jistenni, ikun hemm ċertu dowmin biex wieħed jirrikonoxxi dan il-fatt jiena kont għajjimt eh, dan il-punt meta nitkellmu li wieħed morru minn prudence għal neutrality. Tajjeb li forsi niddiskutuh dan il-punt. U mbagħad l-aħħar punt, x'kif taħsibha inti dwar il-regulatory hedging? Għax nafu li din fil-capital requirements jitħol ħafna. U regulatory trades u kol fej jista jkunem um, l-affarijiet ma jkunux ċari ġifri bank joħroġ security għandu security un bat iżom l-20% pala garanzija ċifri ikollu l eh, fil-mija, mbagħad ikun hemm CDS fuq xi 30 sa 50 fil-mija u jżomm garanzija ta' 10 fil-mija mhux 20 fil-mija. Imma il cds qatt ma tiġi nfurzata għax il-flejjes jitpoġġow f'akkawnt ieħor biex ma jkunx hemm influenza fuq il-trading li jkun għatturit jiġi. Ġifiri, xiri CDS tkun issa saret għal xej ħlif biex il-capital allocation ton tonqos minn 20 għal 10%. ċifu għa proċess ta' kif għet isu jistaj babas l-accounts. Well, I think, first of all, you have to be very... Mela, naħseb li rridu nuqodu attenti ħafna li aħna fil-prudential maħniex regolaturi, aħna nagħmlu n-normi tal-accounting u l-lan huwa mwix fil-fatt biex nattu ir-regoli li l-banek u l-kumpanniji kif suppost jagħmlu l-affarijiet, aħna anzi nippruvaw li ngħidulhom jagħmlu l-affarijiet fl-aħjar mod. Ma ngħidulhomx kif jagħmluhom l-affarijiet, imma ngħidulhom hekk tagħmluhom hekk hekk hekk u hekk ikunu ħafna aħjar. Kumpanija iktar arti mhux xi xjenza għandek raġun, persuna għaletek eh, għandha raġun tejtek għax mhux qed nitkellmu biss fuq xi eżerċizzju matematiku tajjeb li eh, inti semmejt il-prudence għax jina forse ma tħalx ħafna dettal fuq dan il-punt. Il-neutralità xi ħaġa importanti ħafna. Jekk inti fl li tkun konservativ iżejjed, fejn ġifiri inti konna naraw eh, Eh, kumpanija u banek li kienu jużaw il-cookie jar accounting, ġifri jaħbu ċertu flejjes f'account soħra, forsi kienu għedin joperaw dan il-mod biex ikunu iktar um, fiċċert. Imma, ma tistax inti tkun konservativ illum umbat kompletament differenti l-għada, jew inti e, ma ċertu affarijiet biex l-investitur ikun jista' jara li l-affarijiet se jirin tajjeb. Jekk inti ġifri ma tbiddilx l-affarijiet, l-investitur ma jkunx jaf eżattament x'qed tagħmel. Aħna nemnu għalhekk li inti għandek tkun neutrali il-profitt u telf juru eżattament l-andament ta' dak il-bank. Ma jfissirx Għadana kollu li minn ħafna minn dawn il-normi ma noqodux attenti aħna għax nafu li l-accounting miex xjenza preċiża ħafna drabi u jkun diffiċli ħafna li wieħed ikejjel il-valur ta' xi ħaġa. Ħafna drabi ma jkunx hemm suq likwidu u inti trid isek tagħmel est vittimi u taqta xiftit jew kif se jmorru l-affarijiet. Għalek f'dan il-kas nisfurzaw lil banek li dawn ma jridu ma jatux biss figura waħda imma juru eżattament ċinuma il riski u kif se jizvolġi il-valur li ma naħa u kif kome se jinfirex u jmur. B'dan il-mod anzi f'dan il-mod hemm ħafna eżempji hemm ukoll modelli li qed inħejju fej qegħdin verament nippruvaw nevitaw li l-accounting juri ehm, l-affarijiet kif mhux fil-fatt qegħdin juri stampa ħafna iktar tajba milli fil-fatt tkun. Il kemm l-eżempju li ta' eh, l-eżempju fil-Ren Unit li fil-IFRS għat hemm ħafna lok għal din il-perspettiva minnaħa naħa tal-prudence. U dan l-aħħar jiena għamilt diskors fuq il-prudence li eh, ġi tippubblika ta' wkoll fuq l websajt tagħna. Jiena tajt seba' eżempji ta' dawn kunċetti li aħna qegħdin nużaw u madna nużaw fl-istandards tagħna. Ma nafsibx li għandi ċans li nqot nidħol insemmihom wieħed wara li ħoraw. Time travel. Fuq time travel. Jiġifieri. I said before I I I, I... Kif qabel? Issa, ħafna banek edin eh, jikommerċializzaw taħt il-valur tal-ktib, taħt book value. ħafna minnhom għadhom jaħdmu taħt goodwill. U għal daqstant l-standards tal ma ibsim biżejjed li jagħmluha possibbli li banek eh, f'baħar imqalleb jaħdmu taħt goodwill Din hija sqarija preċiża qed nagħmel. Ma nafx ir-risposta hi xċara. Imma din hija ħaġa illi nħossni skomd biha. Inti qed tajt jiġifieri goodwill għal merger għandha tkun pratika mm, ta' mod prosgressiv. Iva, fil-passat hekk kienu l-affarijiet bdinna kollox qabel kellna periodu ta' 20 sena din kien ħaġa arbitrarja Ma nirridu nirridu ximur lura din ir-regola ma pereżempju jekk għandek merger u tistenna sinerġija di mata mir raġunijiet għalfejn tħallas il-fuq mill-book value tkun ħaġa loġika illi tniżel dawn is-sinerġiji fis-seba' snin sussegwenti, Imma ma nafx dan iseħħ dejjem veloċità adekwata. Side, has your point been covered or do you have another Uh, thank you, thank you for allowing me to come. Said Iva. Tajjeb li għajimna l-punt ta' mergers u synergies. Waħda, meta kont lecturer, konna nalmu li żewġ kumpaniji illi jazlu merġu minħabba sinerġija ħafna drabi jkunu żbaljati. U uh, fafna eżempju rajni li dan huwa veru. Però jiena xtaqt nitkellem dwar il-punt li ressat qabel uħut jaħsbu illi l-interpretazzjoni tal-IFRS, anzi, IFRS Faris kontra s-seba direttiva. Inti xtaħseb fuq dan, inti frat mort kontra da fil-passat. Il-IFRS, anzi, tmur kontra l-interpretazzjoni ta' dak li insibu fil-rabo seba direttiva. Iġifiri, nuqqasa konformi ta' mal-liġi Ewropea. Tini pont, irrifletti fuq dan It-tieni punt distinzjoni bejn dak li mistenni dak li mhuwiex hija vaga. vaga. Jekk għandek for provision jekk għandek xaġa pal CDF fil-balance sheet tiegħek trid tiżgura x'inhi r-responsabilità tiegħek. għal xejxin iktar responsabli jekk l-affarijiet imorru l-baħar jimmenix konvint li il-modell tijak ta' telf mistenni jirrispondi għal dan. L-għal-mistoqsijatek ma nistax nirrispondija? Tini waħda kienet mistoqsija tajba. Id-divergenzi li għanna mal-Amerikani li jridu jmorru għal-sistema fej bidu ta' self, ta' loan, jistabilix immedjatament x'telf se jkollok, u mbagħad nizzel it-telf immedjatament. Din tinsema bħal ħaġa konservattiva ħafna, prudenti ħafna. Imma l-darba oħra dan jipprovdi problema li l-ewwel net il-book value tal-self jista jaqa taħt il-valur tas-suq. U ma jridx laqas il-valur tas-suq. U dini mi fiha nifisha mhix ħaġa tajba u kor konsegwenza sekundarja li jista' jkollu dan. Xinajdu fuq is-self fejn it-telf mistenni ikun oli. nitkelmu fuq self għal intrapriżi zaru medji. Dan huwa self fejn banek jitolbu spread iktar wiesa sabiex jikkumpensaw għal riskju u mal dasant ma investux self kbir jekk banek jazlu fulħet fuq l-estensjoni lon tal tal-tas-self xieġri f'kas ta' kriżi bħal din għaddejjin minna. Meta n-numru tas-self li jisir l intrapizi tal-intrapiżi tal-medja ġa huma baxxi. Dan se jagħmluh għaliex se jaffetwa tħol. U ma jiselfux l-intrapiżi tal-medji, it-tħol tagħhom ovvjament jissaħħaħ Għal daqstant konsegwenzi differenti li ma nixtiequx naraw. Unħossu li kun aħjar illi nizguraw illi bank ma jirrikonoxxix bisħiħ l-interessi żejda li jsiru fuq self riskjuoli illi ma jkunx hemm profitt eżaġerat fil-periodu meta s-self ikun għadu jott fej fl-istess żmien ma tkunx taf u se tieħu ħlas lura mbagħad tieħu telf mistenni fil munuta li tajt li tnaħseb li il-ħlas mhux se jsir mod sħiħ. U hawnhekk fejn martell għandu jaqa' fuq self imma mhux qabel. Ġara darba self ikun għaddej eh, brata tajba. M'għandniex nagħtu stamp eżaġerata tar-riskju. Dan hu li qed nippruvaw niksbu teknikament hija ħaġa komplikata ħafna. Kull darba li noħorġu bi standard li jagħmel sens ekonomiku, panik jgħidulna illi ma jistawx iħadmuha ħaġa bħal din. U affarijiet li jistgħu iħadmu mhux dejjem jagħmlu sens ekonomiku. Fi għan nifisa dan jgħid ħafna dwar istrument finanzjari, imma dan huwa għaffet li rridu naċċettaw u rridu naraw kif nistgħu nħadmu dan kollu. Äh, Sie haben eben gesagt, äh, dass Sie nicht... Inti għadek kemat illi ma taqbilx ma d deċizjoni tal-Kumitat ta' Basel. Hemm deċiżjoni waħda f'nofs il-kriżi ta' dejna għadhom ċertu pajjiżi, ċertu bonds ta' ċertu pajjiżi se jkollhom riskju ta' zero. Din ħaġa ġusta? Naf li l-affarijiet jistgħu jiddeċidu jinbidlu anzi mill malada. Fuq perjodu ta' xar snin ta' taħseb li huwa tajjeb illi bonds ikollhom dan l-istatus privileġġat anka jekk il-credit rating ta' ċertu pajjiżi ma jkunx sekkoli. Jina mhux uh, regolatur ta' nessens, il-Kumitat Bazel li tagħmel xogħol tajjeb ħafna imma ovvjament din hija l-punt iktar dajjef tal-Komitat Basel. Ħan nħarsu lejn l-Irlanda. L-Irlanda qabel il-kriżi kellha dejn eh, tal-gvern 20% l-iktar għad baxx. Rata ta' Triple A f'dak iż-żmien. Mbagħad kellna l-kriżi u f'tem ta' sentej qabel 100% tal-GDP u wasal issa għal status ta' non-investment. Dan juri li memx. Assi siguri għal kollox, għatma kienem fil-fat. Anka pajizi pal ġermania u pajizi l-Olanda, illi jidru li għadhom fil stat tajjeb, u kolet insofru minn dil krizi u għatma tista' tajt se jiġri, l-ebda gvern mu sigur 100%. Għal daqstant naħseb illi din ir-rata ta' riskju zero ma tirreflettix ir-realtà ekonomika. Anybody else want to go? Ktar interventi? Grazzi ħafna u grazzi tal-qatmana wara l-ħin. Nistenna bil-ħerqa li nerġaw naraw ma nerġaw narawk maħna dal-waqt. Grazzi ta' dan l-iskambju ta' opinjoni ta' nimaz, grazzi ħafna. Thank you. Grazzi. Se jiġri issa fuq l-agenda? Pauza? il pont li jmiss? Samlu fi ħamsa Rapport fuq kompetizzjoni. Nittamaw il-guħat ikun f'postu. Il-rapport stollejan mus se namluħ għalix mux disponibli. Nishtiq nitkellem dwar il-kompetizzjoni. Pero, is-sur Mark mux jgħat hawnhekk u laqqas is sinjur Intvelt. Konna nipruvaw nikkuntattjawhom, però sfortunatament jidher illi fallejna fit-tentattivi tagħna. Well, anyway, uh, I, I'm sorry I have to call you back again at 5. Nerġaw nitaqaf nħamsa u nofs. Għandkom daqsija, mbagħad rapport fuq kompetizzjoni.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 Okay. If we uh, are... Jepwis, nistaw nibdew punt numru 6 fuq l-agenda rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizjoni tal-Unjoni Ewropea. Minnu fiħ, ġalla darba tispiċċa il-konverzazzjoni spanjola mqanqla, nagħti l-kelma lil Antonin. It's okay. okay. Antolin, jek għaxbok. Muġa grazjas. Eh. <clears throat> Grazie ħafna. Dan huwa dibattitu dwar l-emendi għal rapport annwali dwar il-politika tal komissjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan l-istadju nista' nżomm fil-qosor. Primarjament għandi nirraġixxi għall emendi li tresqu minn kollegi differenti. Nista' ngħid issa u l-istruttura tal-rapport kienet inkludi 24 permessa u 24 paragrafu kif tistaw taraw daw ġew prezentati li l-kom rċevejna issa 107 emendi mill-kollegi. Uħos minn dawn l-emendi qed jgħinu isaħħu rapport annwali is-Sur Garriga ressaq xi emendi u għadha mill-emendi tamme referenza għall-għajnuna statali u l fatti li se jkunu soġġetti għal investigazzjonijiet jekk isibu li għajnuna statali ma tħallsitx b'mod skont il-liġi għandu jkun hemm investigazzjoni taħdaw ċirkostanzi sabiex insibu wkoll jekk eh, li jiġu jidġu lura l-fondi jiex rimedju jew għamx rimedji alternattivi oħrajn. Jekk tħares lejn ispejs u l-benefiċċji u anka eh, l-effetti ta' azzjonijiet u dan għandu jkun parti integrali minn metodi differenti illi nistgħu nadottaw. Imbagħad hemm minn oħra illi tagħmel referenza għal każijiet fi stati membri illi kellhom jaġixxu fil-qasam finanzjarju l-miżuri implementati sabiex nindirizzaw il-legalità ma nafx dan nistawx nsejħu lajnuna statali, ma naħsibx li meta titkellem fuq terġa timplementa legalità u li tmur lura situazzjoni kellek qabel. U dan mhux vantaġġ meta paragun moħrajn u hija sitwazzjoni fejn tmur lura sitwazzjoni li kellek qabel. Din iċ-ċirkostanza hekk nivaluta jien. Ma nistaqċ emendi oħrajn biex inżomm l-istruttura tar-rapport dan huwa konformi ma' dak li resqet il-Kommissjoni u ovvjament jiena lest li nejnkom fejn bżonnu ħan les nirrispondi mistoqsijiet mill-kollegi u nirringrazzja wkoll il-kollegi għall-emendi li resqu. Għanna numru qawwi ta' emendi però mhux numru eżaġerat. Grazzi. Thank you very much. Uh, grazzi ħafna Gunnar. Grazzi ħafna u grazzi li rapporter għal di prezentazzjoni eh, Hemm tliet punti importanti li tajjeb Nidiskutu fix-xogħol fil-ġejni tagħna. L-ewwel dak li saqnaq fuq fil-rapport. Jiġifieri l-importanza u l-impatt fuq l-ekonomija minn bladi differenti fl europa għalfini ta' kompetizzjoni. Rapporter tkellem fuq settur tal-ikel fejn iktar kompetizzjoni għata importanza kruċjali għad ċittadini komuni għal raġuni ovvi ma l-istess japplika għal partitori tal-ekonomija wkoll. U naħseb li dan huwa importanti tajjeb li nżommu f'din it-triq u nsegwa fuq sma differenti. Dan u għassani tini punti għaj, iġifiri huwa essenzjali li niżguraw li nkunu nistaw niftħu għal iktar kompetizzjoni anka fl-istati membri jien għandi xi emendi brabta ma' servizzi ta' interess ġenerali li l-kol kemm aħna nafu li jħallu impatt kruċjali fuq il-ħajja ta' kuljum tal-familji u ta' ċittadini. Parti kbira mis-servizzi ta' kuljum jiġu prodotti propju f'dan is-settur u tajb namlu differenza bejn appoġġ lejn il-produtturi tas servizzi ġenerali per se meta paragonati ma' sussidjar u finanzjament għall-opportunità għal-konsumatur sabiex jipparteċipa aħjar da servizzi. Iktar kemm ikun importanti servizz, iktar huwa importanti li dan ikun aċċessibbli li jkollok pluralità u opportunità għal-għażla. Flus pubbliku, flus ta' minħalla sit-taxxa, għandhom jagħmlu l-ħajja taċ-ċittadini tagħna aktar faċli u mhux il-ħajja ta' produtturi differenti iktar faċli monopolji f'dan is-settur qed jaħdmu bħal monopolji f'setturi oħra. U jiena nkun grat jekk nkunu nistgħu niżviluppaw dan id-dialogu fiħdan dal-kumitat. It-telet punt jitratta diskussjoni dwar il-legalità naħseb huwa importanti illi niżguraw illi l-għajnuna statali kollha tkun konsistenti mal-liġijiet Imma l-iktar ħaġa importanti li nistgħu nagħmlu i li mhux nifacilita burokrazija b'dan il-mod għaliex huwa importanti li jkollna kriterji b'saħħithom kem jista' jkun għall-użu tal-għajnuna statali. Il-mira tagħna m'għandix kun li konna għajnuna pubblika ta' tip differenti, imma niżguraw li din ma toħloqx distorzjoni fil-kompetizzjoni jew li ma xekkilx kompetituri ġodda ma xekkilx eh, partiċipanti ġodda fissu. Il-bilanċ huwa l-iktar ħaġa importanti bżonn inkunu ċari fuq fejn meta se jkollna inuna statali ma wkoll kif se niżguraw il dan qed iwassal valur għal valur misjut mhux ixekkel kompetizzjoni li hija tant importanti u li hija msemmija wkoll fl-abbozz ta' rapporter. Grazzi ħafna. Uh, thank you. Grazzi. Sofi mish lan as Filip għadda sant naddu għal kelim li mis Surya Pink Rajt eh, l-suġġerimenti kum għawnek nishtiq nenfasi ta' tlieta mill-emendi li għamilt u għalkom għalfejn jiena nħoss li importanti l-ewwel qed jiena nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal paragrafu numru 3 li jitkellem dwar l-implementazzjoni eh, ta' suċċess għal reġim straordinarju għal għajnuniet tal kriżijiet Nixtieq ngħid kif qed bosta drabi fil-passat l-importanza tal-natura temporani dawn il-miżuri diġa' kien hemm żewġ rapporti oħrajn fejn il-Parlament semma dan dawn l-affarijiet. Situazzjoni għadha l-istess jiena nixtieq impaġidin fuq l-aġenda t-tielet darba. Rikonoxxi wkoll ix-xogħol li għamlet il-Kummissjoni f'dan il-qasam. Minkejja dan jien nħoss li għandna nħeġġuhom li nipproċedu f'dan il-proċess malajr kemm jista' jkun tini ħaġa l-għana ħar il-politik tal kompetizjoni għal il-milaw l-ostakli għal movement ħieles ta' prodotti, servizzi, persuni u kapital, ma nix ninsew dan il-rwol ewlieni. Il-politika ta' kompetizjoni għandha tkun instrument neutrali li jisir minn plejer neutrali u um, mm, ma jridx ikun hemm għanijiet ta' politika li m'għandhomx fil-qofol tagħhom l-aħjar ta' din il-politika mod aħjar li nistgħu nużaw. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' interess ekonomiku ġenerali. Jiena ma nistax naqbel ma' suġġerimenti li tagħtu eżenzjoni li ċertu servizzi mingħajr ebda threshold u anke l fatt li namlu threshold de minimis wis oli li huwa ta' riskju għal ħafna mill-service providers li jista' jiġi kwalizentat mill-iskrutinju tal-awtoritajiet. L-iskrutinju huwa ta' garanzija għal kwalità tas-servizzi u jassigura wkoll il-pubbliku ġenerali ma jħallas wis għalihom biex tiġbor fil-qosor dan niet, nisperil dan il-rapport iħedġeġ il-Kommissjoni biex tifoka fuq il-punti ewlenin u ma tiġix distratta ħafna minn kwistjonijiet oħrajn barra mill-politika ta' kompetizzjoni. Għanna bħala parlament għanna nappoġġaw il-politika ta' kompetizzjoni l-infurzar taħħa kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi. Jorgen. Grazzi. Jena minix kontrarju għal kompetizzjoni. Jena xifti però iktar xettiku. Jena naqbel ma dak li għal Gunnar Hockmark li kompetizzjoni hija meħtieġa għal ikunu nistgħu nipprevjenu l-monopoli naqblu dwar dan iżda mhux ser nesaġġela daqskemm esaġġela Gunnar fejn ngħid li l-ħajja ta' ċittadini fir rigward tas-servizzi ta' interess ġenerali saret aħjar permezz tal-kompetizzjoni naqbel fuq il-pożizzjoni bażika li simplifikazzjoni tal-ħajja tal-ċittadini hija importanti ħafna iktar minn dik tal-produtturi m'għandniex eh, nsew il-fatt li ċittadini u kol produtturi u għal daqsan naħseb li rridu nqisu dan u kol. Meta nqis l-affarijiet ta' servizzi ta' interess ġenerali ġewwa pajjiżi fil-Ġermanja per eżempju, minix daqshekk ċert jekk l-affarijiet għadmux dejjem tajjeb Ħafna qsma għandi li idea li kompetizzjoni fis servizzi ta' interess ġenerali waslet għal ħafna distorzjonijiet. Jiena ngħix f'belt din tista' taħdem fil-fatt hemmhekk iżda f'żoni rurali dawn is-servizzi jistgħu jkunu iktar diffiċli għaliex dispożizzjoni universali mhux dejjem tkun hemmhekk. U għal daqstant, servizzi ta' interess ġenerali f'dan ir-rigward irid noqogħdu ħafna iktar attenti u rridu nsibu bilanċ tajjeb fir-rigward tal kompetizzjoni. U rridu nsibu dispożizzjoni tajba li mhux dejjem hija possibbli permezz tal kompetizzjoni. Kol naħseb li f'ċertu postijiet fir-rapport id-dokument tal-Kummissjoni qed tenfasizza wis il-kompetizzjoni kompetizzjoni tista' tistimola aktar l-affarijiet u m'għandix tkun offruta biss fidejn il-kompetizzjoni jekk ma jkunx hemm kompetizzjoni tista' nifhem iżda l-kompetizzjoni tista' tkun distruttiva wkoll u naħseb li jkun hemm bilanċ bejn kompetizzjoni u kooperazzjoni. U naħseb li din hija xi ħaġa li ma tinsabx fir-rapport, mhux qed narawha fir-rapport. Irrid iktar bilanċ bejn uh, kooperazzjoni u kompetizzjoni. Fl-ewwel paragrafu aħna provajna nagħmlu emendi, nippreżentaw emendi fuq il-politika ta' kompetizzjoni dwar is-suq finanzjarji u nixtiequ li konna li f'dan il-qasam tiġi inkluża iktar l-opinjoni tagħna. mill-kwistjoni wkoll tal-politika tal-ikel u tal-agrikoltura li qed tilet l-ikbar eh, qasam. Gunnar hawnhekk għamel emenda. Spekulazzjoni ta' prezzijiet tal-ikel mhijiex qed tiġi riflessa hawnhekk u għandna nqisu din il-kwistjoni wkoll b'mod iktar konsistenti tal-inqas anka fir-rigward ta' problemi marbutin ma' dan. Fl-emenda aħna ngħidu li tnaqqis fil-prezzijiet Kien hemm ċertu esperjenzi negattivi fil-Ġermanja. Għandna tnaqis fil-prezzijiet permess tal-kompetizzjoni, iżda maqsma fejn il-pressjoni fuq il-prezzijiet waslet għal eh, nuqqas eh, fil-kwalità u dan wasal ukoll għal skandli fir-rigward tal-iker. Hawnhekk ukoll irridu nippruvaw nsibu bilanċ li ma jidhirx wis fir-rapport fir-rigward tal-orjentazzjoni tas-suq tal-politika agrikola u l-undertakings agrikoli jiena ma nafx jekk dan huwiex jistax ikun l-uniku prinċipju. Irrid nassiguraw li jkun hemm sikurtà tal-ikel. Kien hemm żminijiet ukoll żminilu fejn l europa kella problemi kbar minħabba tnaqisa eh, nuqqas tal-kel. U permezz tal-pak eh, l-Ewropa sabet risposta għal dan il-nuqqas tal-kel. Ma nistawx ninsew il-passat u nasbu bizzwer is-suq. Irridu nżommu f'moħħna dan l-aspett ukoll ta' sigurtà tal-ikel u kifet jiena minix kontrarju għal kompetizzjoni jizna naħseb li dan ir-rapport jenfasizza l-kompetizzjoni ħafna kif ukoll kooperazzjoni b'tipi differenti tal-ekonomija li huma dajfa. Grazzi. Ivo, inti missek. Grazzi, Sinjura. Saru sitta neqsin U din il-kamra isa isa <laughs> waħda tal-fatati ma' uħattaw. Ma xtaqt insemmi punt importanti ħafna li fi żmien ta' kriżi, fi żmien meta qed nitkellmu fuq dan din ir-rata ta' għat ta' Antolja, affarijiet beżawna wkoll, wieħed irid jgħid li il-kompetizzjoni hija xaħġa tajba imma li ma tistax taħdem meta jkun hemm burokrazija dan jaqblu mal-kollegi li tkellmu qabli fuq dan il-punt. Għalhekk irridu nżidu xaħġa fuq il-limiti tal-burokrazija li hemm bżonn li nagħmlu biex nirrażnu ħasab biex il-kompetittività tkun tmur għall-aħjar. Tieni punt li jina xtaqt insemmi xi ħaġa li tisponta minn dak li qal Gunnar. Ġifiri l-għajnuna tal-istat ma tistax teqret il-kompetizzjoni. Fuq dan qed nifme Gunnar. Imma l tal-istat ma tistax tiġi sussidjata b'tali mod li tista' tkun ta' dannu għal kompetizzjoni li, li tkun tajba, għandi għandi kam semmejt, ftit ta' minuti ilu. Ir-riżultat tal-kompetizzjoni se jġib inqas qatt. Dawn huma il-punti, iż-żewġ punti tiegħi li xtaqt inqajjem li nixtieq li jitlu fil-rapport biex nkunu kon nistaw eh, nissapportjawh. Għaw xaħatiħor ieħor li jixtieq iżid xi ħaġa? Naħseb kulħadd eh, tkellem reċizjoni tiegħi ma jien mhux nitkellem. Antonin? Anzi, il-Viċi President Antonin. Lex, il-Viċi President ma jixtieqx jitkellem. Grazzi ħafna, Sinjura President, mela permettu li nirringrazzja il-nis li kidb li resqu dawn l-emendi, nirringrazzja wkoll il-kollegi li parteċipaw f'dan id-dibattitu, nirringrazzjakom tal-mod konstruttiv li jintom għamiltu il-dialogu taj dawn il-punti kollha jridu jiġu konsidrati fuq l-emendi il-mija u seba' hemm xi ħamsin punt li rridu niddiskutu milli joħorġu minnhom, imma naħseb li nistgħu nilħu ftehim fuq xi ħamsin mbagħad fuq punti oħra eh, nistgħu nagħmlu eh, emendi oħra. Il-punti huma pożittivi ma eh, ir-rapporter huwa limitat bil-daqs tad-dokument ċifiri biex nsemmi da kollu jandu x'asam għal kompetittivita f'tant spazju zaħir mux se tkun faċli. Ma nirringrazzjakom għal kommenti kom. Fuq il-punti differenti sa dwar il-krizi. Ovvjament fuq dan il-punt rridu naraw xajnuna tmut sa tmur għal settur eh, finanzjarju sur Epping kellu kontribut tajjeb il-miżuri jridu jkunu temporani u jridu kun kol proporzjonati. Umbad fuq lajnuna tal-istat, għonek għet nirreferu għal banek li forsi kolom jirrikorru għal din it-tip ta' għajnuna. Għanna numru ta' referenzi li anki nipruvaw nikkanċellaw referenza għal banek. Nitkelmu fuq pjanijiet ta' ristrutturar minn flok ta' no, meta nsemmu ġifiri għajnuna tal-istat. Fl-istess ħin irridu u kon għodu attenti li dawn ma jkunux ivvantaġġjati. Għalek dawn il-punti rridu nirfinawhom sabiex ikonna em, em, mod ġusta kif nitrattaw kollox. Hemm ukoll il-summit tal-Eurozone ta' Ġunju ukoll li dakjerazzjoni li ħarġu minn dan il-summit nistgħu nikkonsidraw ukoll. Issa, fuq dak li għal Gunnar Hookmark, kummenti kostruttivi, is-servizzi ta' interess ġenerali. Dan huwa punt li ma tantx naqbu fuqu għaw min jgħid li l-SGIs irridu jiġu eżentati minn regoli ta' kompetizzjoni eh, min jgħid ukoll li lista ta' dawn is-servizzi twila wis irridu irridu naqsuhom hemm bżonn inkun nibqgħu raġonevoli eh, irridu noqogħdu attenti li eh, għax hemm ikoll l-għajnuna tal-istat ma naqsux dawn l-SGEISS e bżonn li jkollna wkoll open management biex ikonna iktar trasparenza. Nafseb hemm ħafna punti li fuqhom nistgħu naqblu u għajek naħdmu fuqhom. Kien hemm proposti oħra wkoll flimkien ma' dawn li għandhom x'jaqsmu ma' mal-farmaceutiċi, mal saħħa mal-assikurazzjoni, dawn il-proposti ġew mill-qwa tajjeb mill-kollegi u aċċettati. Hemm ukoll l-aspett tal- eh, ix-xogħol kollettiv, il-gruppi kollha eh, se jiddiskutu, eh, ilhom jiddiskutu dawn l-affarijiet il-collective actions jista' jkun hemm xi inizjattiva leġislattiva fuq, eh, fuq dawn il-punti tajjeb li aħna nistgħu naqblu bejnietna minn qabel sabiex inkunu nistgħu verament nersu lejna fajt iktar tanġibbli. U kol ir-rwol tal-kompetizzjoni fil-ekonomija reali, il-kumenti ta' Gunnar Sur Epping u kol, il-kollegi kollha li tkellmu ir-referu għal dan il-punt fil-fatt waċar li l-politika tal-kompetizjoni tal edem biex nsaħħu s-suq uniku, il movimenti l-estannis, nies tal-affarijiet, tas-servizzi, imma fl-impjien madan kollu hemm rwol ukoll ta' kif insaħħu il-kompetitività fl-Unjoni Ewropea kollha lejn l-istrateġija tal-2020, it-kabbir ekonomiku, ix-xogħol dejjem ġifiri biex aħna nkomplu nsaħħu il-finanzi pubbliċi biex ikunu b'saħħithom anki jekk dawn għaddejjin eh, minn pressjoni bħalissa minn min żmien diffiċli. Rridu noqogħdu iktar attenti um, biex dawn ikunu iktar b'saħħithom dawn il-linji ta' politika pubbliċi għax wara kollox huma n-nies li ħalsu t-taxxi li jridu jagħmlu tajjeb għalihom jina għalek nishtiq nejdilkom li jiena dispost um, u nilqa dawn il-proposti kollha li jintom għamiltu nispera li nkunu nistgħu nilħu ftehim. Issa, jekk naddi għal CIP għal politika komuni agrikola sur uh, il-kollega li tkellem fuqa, ma naħsibx li din nistgħu nirrestrinġuha biss għal fattur ta' kompetitivita' għax din il-politika għanda għanijiet diversi u ma eh, eżattament li jaqblu mal-kap jista eh, mħabba xi distorsjonijiet li hemm fis wieħed jgħid li rridu naraw din il-politika komuni minn perspettiva oħra li dejjem iridu naraw li tkun kompetittiva għax dan ikun għal benefiċċju wkoll tal-konsumaturi. Dan kollu nistgħu nagħmluh mingħajr ma nkunu edin innaqru mill-importanza tal-aspetti l-oħra tas-CIP tal-CAP naħseb hawnhekk ukoll iridu nilħu bilanċ biex inkunu nistgħu naqblu miegħu. Issa dak li għal Salamanka fil-qosor ħafna, il-Bank Ċentrali Ewropew l rwol li jista' jaqdi hawnhekk. Ma naħsibx li din dan jidħol fl-għajnuna tal-istat jew nistgħu nikkonsidrawha minn dan dan lat il-likwidità fis-swieq, eċċetra għall-operaturi kollha fil-fatt l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew hija xi ħaġa li rridu aħna insalvawha dejjem u insaħħuha. Imma l-entitajiet li ma jistawx ifallu eh, dawn huma affarijiet li rridu nikkonsidraw u nistudjawhom. Se jitqajmu żgur, irridu niżguraw li l-kompetittività tkun dejjem waħda ġusta fl-Ewropa. U dan iż-żminijiet nistaw nirreferu għal dan il-punt b'dan il-mod. Kollegi oħra, tkellmu dwar il-rapport eh, li kenen li jista' jagħti kontribut eh, b'mod ġenerali għal dan id-dibattitu, naħseb nistgħu nirreferu għalih ukoll mingħajr ma niftħu d-dibattitu, dibattitu li qed isir x'imkien ieħor bħalissa. Hemm xi żewġ emendi oħra li għandhom x'jaqsmu mal-għajnu tal-istat Aħna kena eh, grupp ta' ħidma li kien qed jaħdem speċifikament fuq dan il-suġġett. Eh, Issa tajjeb li forsi wieħed jikkonsidra li nresqu rezoluzzjoni fuq il-modernizzar li għaddej u li għandu, li għandu jisir ta' malaj hemm negozjati fuq dan ir-rapport dak kollu għandu x'aqsam mal u tal-istat. U dan eh, nistgħu naraw kif naqdu kollox f'riżoluzzjoni biex nippruvaw naqblu fuq il-pozizjoni li nirdu nirdu fuq dan il-punt. Mela biex nagħlaq, kollegi, jidir li li għanna qoddimna numru ta' emendi ħafna minnom nistaw nilħu kompromess fuqhom, nistaw naqblu, em, eh, nistaw nċedu bitċa biex naqblu, sabiex flimkien nistaw naslu għal politika tal-kompetittività. tal kompetittivita tal politika tal-kompetizzjoni li tkun waħda ktar bilanċata, aħna rridu li l-Unjoni tkun tista' tikber eh, b'mod tajjeb. U għalhekk il-kompetizzjoni għandha rwol importanti f'dan l-aspett. Gunnar mill-lider xta' eh, jerġa' jsemmi xi punt. Gunnar? marriċ li eh, nkompli dibattitu imma Peress li mm, mħabba l-kompromessi nistaw forsi nisuġġerixxu li ċertu opportunitajiet. Meta nitkellmu fuq servizzi ta' interess ġenerali, ta' interess ġenerali ekonomiku, nirridu ma nirridux ninsow dawk li verament jiddependu minn dawn l-SGEIs Jiena ma tantx nista' nsib raġunijiet għal xiex dawn għandhom jiġu esklużi mill-possibilità li jażlu u jażlu l-aħjar. Eżatt kif qal ir-rapporter li dejjem iridu nagħmlu l-affarijiet ġusti minn fl-opinjoni tiegħi mhumiex il-kumpaniji jew min jipproduċi li jieħdu s-sussidji imma huma il-konsumaturi, iċ-ċittadini kif dawn jistaw ikunu kapaċi, jekk jina tingħatalhom l-opportunità li jimxu għall-aħjar. Dan mhux biss ġifiri tkun mod ġust, imma jkollna ċertu dinamika, il-pluralità fl-għażla. Bl-istess mod, aħna rajna xġara fis-settur tat-telekomunikazzjoni ftit huma dawk li għadhom iħabqu kontra l-kompetizzjoni. Ma f'xiftit ta' snin ilu, n-nies eh, mill-partit politiċi kollha kienu iħadnu l-monopolija u koll u jitkelmu favur il-monopolju. issa l-affarijiet imbidlu. Tajjeb iġifiri li natu l-istess opportunajiet li l-kulħadd.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 xi kultant mill-awtoritajiet pubbliċi. Imma qed ikun hemm differenza fil-prezzijiet iva, għandu krem possibilità ta' poċ pubbliku li ma nistgħux najdu hawnhekk Forse l-affarijiet evolvew, qed nitkellmu dwar sussidjarieta, ma li qed nagħmlu nibgħatu messaġġ li rrid ikun hemm biżżejjed effiċenza u fej possibli għanna nipruvaw nżidu l azra u l-kompetittività. Anzi l-kompetizzjoni. Pero il-pozizjoni hija pjuttost bilanċata u se nipprova noħroġ prosta ta' kompromess billi ninkludi l-kommenti li saru minn membri oħra tal-Kumitat. Uh, Ħafna Ma M'għandniex data l-votazzjoni fil-Kumitat, jista' jkun li l-data tkun f'jannar, imma kollox jiddependi fuq dak li bilna fuq. għal dak li x'jaqsam l-iskeda għal inizjattiva tar-rapport. U ovvjament rridu ninkludu kull rapport inizjattiva, għal numru tal rapporti. Pal dejjem dem nissuġġerixxi l-konferenza ta' presidenti e li rapporti annwali li għanna namlu dam ikunu barra minn dil votazzjoni sabiex ma jirrestrinġux ix-xogħol ta' inizjattiva tagħna, però għalissa dan għadu e, mhux qed jiġi mill Nistennew għal daqstant il-kompromessi ta' Antolin u noħorġu b'timetable kif nħossu li waxira. Naħseb li daqshekk għallum naġġornaw il-laqa. Grazzi ħafna.